Nadu għal-prezentazzjoni għasira. lejn il-regolamentazzjoni mtejba su wieħed waħdieni. Eh, rapport għal Von Bossuit, 4 minuti. Grazzi, President, kollegi. Jiena tassew kontenta li fl-aħħar illum nista' nippreżenta r-rapport tiegħi fuq il-regolamentazzjoni tas-suq wieħed waħdin jimtejjeb iktassew kienet jibsa l-bicċa. Inħanna li nistaw nejdu liktar liktar huwa li l-Unjoni Ewropea spiċċat bħa imqalba għaliex eh, Brexit, il-Grexit, eh, referendum, il-problemi oħrajn ta' migrazzjoni. Aħna Ma nistawx naqbdu nieħdu dan l approċċ ta' parti ħadd xejn waqt jiġri u nħossu li ħan nagħmlu soluzzjoni waħdanija kopri l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jekk in-nies jistaqsuni x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tqarreb aktar liċ-ċittadini, mela jiena konvinta illi l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità biex turi kemmi rilevanti. U biss li inti jekk inti statura li inti rilevanti li hemm punt warajh li nisa jaraw bħala valur miżjud. Ja biss u għaw kol responsabilta parzjali mill-istituzzjonijiet Ewropej illi iżommu mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u kol u jaraw illi dak jieħu priorita meta jkun hemm deċiżjonijiet illi jittieħdu fuq jekk għandniex nieħdu azzjoni jew le u niraw li ma li mu l-aħjar approċċ li nieħdu u la naraw jekk ir-regolamentazzjoni saħ immeħtieġa jew le u sabiex naraw illi ġara darba regolamentazzjoni adottata huwa fattibbli u jista' jiġi implementat u din kienet il-permessa tar-rapport tiegħi fuq il- il-suq il-regolamentazzjoni tajjeb ta' suq wieħed faħdini, għax dan huwa lan wara kollox għal tip ta' kooperazzjoni importanti li ġala darba leġiżlazzjoni adottata hija implementata aħjar Mot aħjar. Illi u biex sabiex implementaw is-suq wieħed u n-benefikaw minn dawn il-vantaġġi u biex inkunu nistaw eh, nisfruttaw għall-aħjar eh, dan u nnalbu sfidi eh, aħna irridu naraw illi l u huma determinati fil rida tagħhom. U aħna rridu naraw illi m'hemmx regolamentazzjoni żejda u li nattu ħafna attenzjoni għal dawn l-affarijiet. Il-partijiet kollha interessati jridu jitqisu. Is-sittijiet tar-regolamentazzjoni ma jfissirx illi il regolamentazzjoni hija sempliċiment naqbdu warbu għal kollox iżda irridu naraw illi regolamentazzjoni li fil-fatt tiġi implementata hija waħda kompetittiva u illi tħares e u tistimola x-xogħol u tkabbir fl-Ewropa u aħna rridu naraw illi l-produzzjoni, innovazzjoni u taħriġ jiġi fil-fatt simulat u mqanqal u aħna rridu nkunu qalbina, rridu nagħmlu mistoqsijiet li jiġidu jsiru mingħajr ma nibżaw illi konna suq wieħed waħdinin dinamiku intern jikontribwixxi għaġi t tiċċadini tagħna nittama illi nkun nistgħu serra fuq il-vot tagħkom għada. Grazzi. Naddu għal kaċ di għaj, Anna Korazza Bilt. Grazzi, ningrazzja tassew il-rapporter tal-rapport eccellenti, regolamentazzjoni aħjar huwa roadmap għal suq wieħed li jaħdem aħjar. U suq wieħed aħjar mhux dwar li naqsu u neħħu minn il-burokrazija, mill-ħaddiema ma' mill-burokrazija. Ir-regoli jdu jkunu ċari, sempliċi, proporzjonati u applikabli fil-ekonomija reali. Iridu naddu minn valwazzjonijiet eh, mhux xirqa u mhux tajbin għal dawk tajbin u nsibu offert pal solvit u strumenti oħrajn li jgħinu ċittadini kollha dialogu mal-partijiet interessati huwa essenzjali. U rridu nevitaw li kunem gold plating meta l-istati membri jitfaw pis addizzjonali meta kunu qegħdin implementaw dan it-tip ta' regoli u għalhekk huwa Trump illi il-xelluk edin jirreżistu l-agenda tal-better regulation meta aħna nabżon su aħjar li huwa qrib iċ-ċittadini. Aħna rridu eh, li kunem inforzar u mhux konfrontazzjoni u kif jgħid is-Sir Timmermans irridu naħdmu mod kbir fuq l-affarijiet kbar u mod żgħar fuq l-affarijiet iż-żgħar. Grazzi ċiposani minnu ta' nofs. Grazzi ħafna għal din l-opportunità, Sur President. Is-suq waħdini huwa importanti ħafna u l-protezzjoni tal-konsumaturi huwa element importanti minnu il-konsumaturi mhux dejjem ikunu informati dwar id-drittijiet tagħhom u l-bżonnijiet tagħhom meta jkunu qegħdin jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Għalhekk hemm bżonn li nagħtuhom l-informazzjoni meħtieġa nikkoordinaw aktar mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentawhom. Is-sistema eh, trid tiżgura li regolamenti ikunu aġġornati wara innovazzjonijiet li jisiru hemm eh, invenzjoni Ungarija li tejnek illi taqra il-barcode fuq prodott u tkun taf iktar informazzjoni dwar il-prodotti dawn huma l-inizjattivi li l-Kummissjoni għandha tappoġġa. Sinjura Ford għal-minuta. Su, waħdini suppost li faċilita l-ħajja għal konsumaturi eh, madwar 28 stat membru u mhux suppost li jżid l-ispejjeż imma jnaqqashom u jgħin l-ekonomiji tagħna biex jikbru joħolqu l-impjiegi u aktar tkabbir dan ir-rapport tal-kollega Belġjan bl-appoġġ eh, minn oħrajn minn ħafna pajjiżi llum jgħid li regoli ġodda jservu biss fejn se jgħinu l-ekonomiji biex jikbru u l regoli jridu jkunu faċli u sempliċi wieħed japplikom u il-parlamenti nazzjonali għandhom ikollhom l-opportunità li jsemmaw leħenhom aktar u jistgħu wkoll jimblokkaw liġijiet illi mhumiex meħtieġa. Imma il-Parlament eh, illum jgħat jagħti l-opportunità lil kollegi madwar l-Ewropa kollha biex jappoġġaw dan ir-rapport u nittamaw li nivota favorih għada. L-Onorevoli Caputo. Grazzi, President, il sujġet tal-suq wahdini li huwa meħtieġ għal eh, dinja sfida u koll anki għall-effiċenza tal-leġislazzjoni. Aħna għanna bżon ta' regoli tajbin mod partikolari fi situazzjoni fejn il-kumpaniji tagħna m'għadhomx kompetittivi aħna rridu nsaħħu il-konsum ukoll għalhekk f'dan il-proċess rridu naraw illi hemm valur miżjud fl-Unjoni Ewropea għal governanza tas-suq waħdini imma anki għall implementazzjoni tiegħu ma rridux laqqas ninsew il-fatt li aħna għandna bżonn ta' indikaturi biex nkunu nafu kemm tkun effiċjenti il-liġi fuq is-suq intern. Ikun xikun processi leġislattivi uh, eh, jiena irrit illi infakkarkom illi bżonn li l-prinċipju fondamentali irridu ikunu irrispettati fil-trasparenza u koerenza. Grazzi. Għandi bozza ħamra hawnhekk sur Caputo li it tebteb meta il-kellima jkunu qegħdin jitkellmu tant jaġlu illi l-interpretu ma jlaħqux miegħek u dik il-bozza l-ħamra ma waqfitx it tebteb meta kont qed titkellem int. Jekk jogħġbok tkellem bil-mod darb'oħra. Thank you. I can only agree with the view. Grazzi, jiena naqbel ma dak illi jgħid ir-rapport fuq suq waħdin irregolat li ikun ukoll ambizzjuż u ma jagħmilx kompromessi fuq il-ħarsin il tal ambjent li jirrikonoxxi il-bżonn ta' rikonoxximent ħjar u l-infurzar ta' ruoli esistenti minflok ma jinħolqu liġijiet ġodda qabel ma l-antika ma tkun laqas biżġiet it-testjata su fejn jista' jkun hemm iktar kompetittività, iktar tkabbir, iktar impiegi wieħed illi ma joqgħodx lura imma jipprovdi pjattaforma l-iżvilupp għal Eh, kumpaniji u għall-ekonomiji u anki wieħed illi wassal għal aktar tkabbir fl-Unjoni Ewropea għal ġitt taċ-ċittadini. Grazzi. Vielen Dank. Und dann spricht als letzte Rednerin im Catch the Eye Verfahren. Grazie. Signora Tomacic, l-aħħar kellima. Grazzi il-suq uniku huwa importanti ħafna l-Unjoni Ewropea llum huwa normali illi aħna namlu kummerċ ma' xurxin u ninvestu fil-pajjiżi ta' xurxin sabiex aħna inkomplu nikbru Is-su uniku għandu jinkludi is-servizzi kollha. U għanna nħarsu mi prassi ħażina, implementazzjoni ħażina tal-liġijiet edha tagħmel ħsara lil kumpaniji żgħar u medji li jħadmu aktar minn 80% tal-ħaddiema fis-settur privat. Regolamentazzjoni aħjar fissu uniku li mbagħad twassal għal tnaqqis tal-pis amministrattiv u tagħti opportunitajiet aħjar lil kumpaniji żgħar u medji dan kollu għandu ikun priorità għalina. Grazzi ħafna issa il-Kummissarju onorevoli membri għannom tal-Kommissjoni. Jena nishtiq nirringrazzja l-Komitat u rapporter il-Signora Van Posselt għal dan il-rapport. Aħna naqblu illi il-su uniku huwa l-ġebla ta' xewka tal-integrazzjoni Ewropea f'dawn l-aħħar 20 eh, ta' snin ħoloq ħafna mpiegi wasal għal aktar tkabbir u aħna għandna bżonn illi nindirizzaw il-ċiklu ta' politika kollu kemmu Is-sena li għaddiet il-Kommissjoni prezentat żewġ inizjattivi bil-ħsieb li namlu dan il-pakket ta' regolamentazzjoni aħjar u l-istrateġija għal su uniku. U f'Mejju li għadda aħna proponejna pakket ta' argumentazzjoni aħjar li kopri ċiklu politiku kollu kemmu mill-konsultazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet tal-impatt tal-adozzjoni, l-implementazzjoni u l-evalwazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea. Il-pakket se jgħinna niżguraw li l-liġijiet Ewropej jindirizzaw il-problemi reali ta' ċittadini ċittadini u n-negozji. Min issa l-qoddim il-liġijiet Ewropej se jkunu adottati għabbażi ta' iktar provi u evalwazzjoni aħjar tal-impatt tagħhom fuq id-dinja reali. Dana se jgħina biex nerġaw nirbħu l-fiduċa ta' ċittadini Ewropej. Dan l-aħħar ftejjim ġdid interistituzzjonali għal eh, tfassil tal-liġi taħjar ġen negozjat mill-Parlament, mill-Konsillu, mill-Kommissjoni u bissaħna għanna għafas politiku sot u impenn imġeddet mill-istituzzjonijiet biex jappoġġaw regolamentazzjoni aħjar wara l-adozzjoni formali mbagħad ikun il-responsabilità tal-Parlament u l-Kunsill biex jaħdmu mal-Kommissjoni biex jiżguraw li dan jiġi implementat mod effettiv. Irridu niżguraw illi l-benefiċċji jitwet twasslu li ċittadini u l-negozji fil-prattika mhux biss fit-teorija. Ejjew nieħdu il-programm ta' idonejeta regolatorja bħala dak li diskutejna ftit ilu il- il-programm tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward se jkollu wkoll rwol importanti fis-semplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u jnaqqas il-pisijiet regolatorji mhux meħtieġa b'mod partikolari għal kumpaniji mikro u kumpaniji żaru medji. U aħna dana se namluħ minnar man dajfu l-anijiet soċjali u ambientali tagħna. It-tieni inizjattiva importanti li aħna ħadnija s-sena li għaddiet kienet l-istrateġija tas-suq uniku li għaddottajnija f'Ottubru għanda tlet għanijiet ewlenin il-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda għal ċittadini u għan negozji jipromuovi il-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni li għandha bżonn l-Ewropa u li niżguraw illi inwaslu dawn l-affarijiet fil-prattika rridu nniedu inizjattivi ġodda bħal pereżempju l-introduzzjoni ta' passaport servizzi għal setturi ewlenin tal-ekonomija u nadottaw proposta leġislattiva kontra diskriminazzjoni fuq il-konsumaturi għabbażi ta' nazzjonalità jew l pajjiż ta' residenza tagħhom u r residenza ta' regolament regolament fuq il-rikonoxximent reċiproku ma mhux bizzejiet illi aħna noħorġu inizjattivi ġodda. Irridu nisguraw illi dawn jiġu applikati eh, u jiġu applikati u koll il-liġijiet eżistenti rridu nfasslu leġislazzjoni b'mod aħjar u nevalwaw l-affarijiet li mhux sejrin kif suppost nizguraw niżguraw ukoll illi regoli eżistenti jkunu adottati u applikati kif imess mill-istati membri u jkunu bbażati u approċ intelligenti biex noħolqu kultura ta' konformità. Per eżempju, aħna se nipromuovu sħubija imsaħħa mal-istati membri permezz ta' pjaniet ta' implementazzjoni għal leġislazzjoni ġdida u dialogi ta' kull sena uh, dwar il-konformità ma' kull stat membru sur President Onorevoli Membri. Aħna għanna l-istess għanijiet, għanna l-istess vizjoni wiesa ta' dak li aħna rridu niksbu il-koll irridu insaħħu l-leġislazzjoni fuq is uniku u l-koll irridu nwaslu dawn l-affarijiet fir realtà ejjew naħdmu flimkien kunsill il-Parlament Ewropew u l kummissjoni biex nilħu dawn l-għanijiet.